Good afternoon everybody and welcome to the committee meeting. Uh, I think nil kulħadd fil-laqgħa tal-kumitat naħseb li għandna nibdew kamien sta jkun malajr għax għandna aġenda mimlija l war nofsinhar għandna wkoll mistietna li napprezzaw ħafna li qegħdin hawnhekk hawn magħna u dan ifisser li għandna ħafna x'namlu. Huwa ta' pjaċir li nilqakom għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet fuq ir rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew fejn jitlu il-każijiet konġunti u l ħatra ta' Segretarju Ġenerali min-naħa tal Kummissjoni Ewropea qed nilqa lil Ingeborg Gressel u lil Pavers Boboda. It-tliet kumitati tagħna tal-kontroll tal-budget u tal-affarijiet legali jaħdmu ħafna flimkien nilqaw wkoll is-Sinjura O'Reilly, Ombudsman Ewropew, illi ġiet hawnhekk magħna illum. Napprezzaw dan. Kunu għafu li għal dan l-iskambju konġunt interpretazzjoni fil lingu l-interpretazzjoni hija hija disponibbli fil-lingwi kollha barra ċek, il-Finlandiż, Estonjan, il-Litwan u l portugiż Aktar tard inħabbar il-kummenti relatati mal-membri tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet sabiex ma nħux ħin prezzjuż minn dil parti tal-laqa. Aħna l-Komitat f'din il-Kamra eh, responsabbli għal relazzjoniet mal-Ombudsman, aħna kuntenti u kellna l-privileġġ ukoll fil-passat li jkollna l-Ombudsman tal il-Kumitat sabiex niddiskutu r-riżultati, ħidma u l kuntest illi fih qed nippruvaw nagħmlu l-aħjar ħidma illum qed nagħmlu skambju ta' informazzjoni fuq il-rakkomandazzjonijiet il għal ħatra ta' Segretarju Ġenerali Street fil-Kummissjoni Ewropea. Rakkomandazzjoni ħarġet fil-31 ta' Wissu ta' dis-sena. Nfakkar ukoll il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni fuq l-integrità tal fuq il-politika ta' integrità tal-Kummissjoni b'mod partikolari il-ħatra ta' Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea Fit-18 ta' April il-Kumitat tagħna indirizza dawn il-kwistjonijiet u rrisponda wkoll għall petizzjonijiet. Ġifier ċittadini eh, jagħtu importanza li da' suġġett fil-fatt eh, resqu petizzjonijiet fil-Kumitat tagħna dwar dan. F'dan il-kuntest għalhekk jiena kuntenta li nospita tal-iskambju konġunt fil kumitat Tana u issa l-ewwel il kelma lis sinjura Ingeborg Gressel illi hija l president tal-Kumitat tal-Kontroll Budġetarju sabiex tagħtina l-kummenti tagħha u mbagħad is-Sur Bavota li huwa l-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Inge, grazzi ħafna Cecilia. Grazzi talli stedentni u talli li eh, l-estejt din il laqgħa Tkellimna dwar din il-proċedura. Jiena kontenta illi r-riżultati tagħna eh, huma simili u bil-ħidma li saret l-ewwel nett aħna ridna reviżjoni ta' proċedura ta' ħatra sabiex niżguraw opportunitajiet indaqs. Aħna rridna wkoll niżguraw neutralità fil-funzjonament tal-Segretarju Ġenerali sabiex niżguraw it-trasparenza ridna wkoll nipprevenu. milli d deċiżjonijiet ma jkunux deċiżjonijiet ippreparati informati tajjeb. Kien hemm mistoqsija li nbatet minnha. dwar dil-ħatra il-Kummissjoni ma toħroġx notifika ta' post vaganti għal din għal dal-post spiss ikun hemm trasferimenti mingħajr din notifika. Kien hemm erba' u 30 trasferiment tad diretturi ġenerali u żewġ notifiki biss ħarġu. Importanti li jkun hemm kundizzjonijiet għal min jilħaq f'dan l-istat, dan f'dan il-pożizzjoni. il-Kummissjoni għandha twaqqaf di proċedura ta' trasferiment mingħajr notifiki. Għandha tiżgura illi il-notifiki ta' pożizzjoni vakanti joħorġu sabiex eh, jinstabu persuni relevanti għal pożizzjoni. Ovvjament is-Sinjura Ajana ser tindirizza il-discharge procedure fil-kumitat tagħna. Issa Pavel Spovoda. Grazzi ħafna Cecilia. Nista' nresaq petizzjoni li m'hemmx interpretazzjoni fi ċek Peress li l-Ingliż tiegħek huwa perfett, jiena dejjem nipprova. jina nilqa rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew u nilqa l-opportunità li nagħmlu skabju ta' opinjonijiet l Flimkien mal-Kumitati Peti u Kont. Jiena naħseb li dan huwa partikolarment importanti għaliex aħna fil-kumitat tagħna responsabbli mir-regolamenti dwar l-istaff u ħdimna fl-aħħar riforma fuq dawn ir-regolamenti, però Ħdimna wkoll fuq leġislazzjoni relatata wkoll u aħna nagħmlu segwitu regolari fuq dawn il-kwistjonijiet. Jiena ma rridx ħafna ħin minn din il laqgħa però hemm punt illi nixtieq nagħmel. L-istituzzjonijiet għandhom jagħmlu sforz ikbar sabiex jimplementaw dak li huwa stabilit fil-regolamenti għall personal inkluż fil-ħatra tal-pożizzjonijiet għolja tal-ġestjoni u l-pożizzjonijiet kollha sabiex niżguraw trasparenza u opportunitajiet indaqs. Grazzi ħafna, grazzi ħafna li żewġ kollegi. Issa nistieden li sinjura Emily O'Reilly, l-ombudsman tagħna sabiex tkompli bil-preżentazzjoni tar-riżultati ehm, u r rakkomandazzjonijiet wara ir rikjesta illi saret. Ser naddu koll il-kelma l rappresentanti tal-Komissjoni u il-koordinaturi jew min ser juhu postom għal-opinjoni tagħhom jekk ikun il-ħin ikollna skambju bejn membri oħra tal-Kumitat. Però l-ewwel, Sinjura O'Reilly, grazzi ħafna Sinjura Vikstrom, il warnoff sinar tajb li koħat Mm, Presidenti, membri, grazzi tal-istedina kom illum sabiex niddiskutu il-ħatra ta' Segretarju Ġenerali ġdid mal-Kummissjoni Ewropeja. Il-Unjoni Ewropeja jixri l-aħjar standards u tista' tkun benchmark tal-aħjar standards b'mod globali. Il-Kummissjoni tilħaq dawn l-standards għolja. Jena rajt titjib matul is-snin wara li kien hemm kummenti min-naħa ta' dan il-kumitat ukoll u jiena irċivejt ukoll il- il-premju għal xi kultanti kunem hemm problemi u importanti li e, u l-borri fil-Komissjoni u l-Segretarju Ġenerali tal-Komissjoni inataw ħafna e, e, attenzjoni. Kien hemm tasib dwar kif sar dil-ħatra, il-uffiċċju tiegħi fetaħ l-inkjesta wara żewġ ilmenti minn delegazzjonijiet parlamentari minn dil-Kamra, però bħalma l-Kumitat kont kien diġà qed jinvestiga il- kwistjoni jina stenejt ir-riżultati qabel nibda l-inkjesta tiegħi għax bekk stajt E, nikonsidra e, l-eżaminazzjoni fil-font li għamel il-Parlament mingħajr ma nirdoppja xogħol. Wara il riżoluzzjoni parlamentari f'April jiena bdejt l-inkjesta tiegħi billi bat numru ta' mistoqsijiet bil-miktub l kummissjoni Waħda mill-mistoqsijiet kien kienet jekk il-Kummissjoni e, talmit xi lezzjonijiet ir-risposta tal-Kummissjoni f'Ġunju ma uriċċejn u fuq diversi ġemat jiena għamilt investigazzjoni fuq dokumenti eh, tal-Kummissjoni u nirringrazzja l-servizzi għall-isforz loġistiku. Aħna ridna nkunu nafu illi ġir rispettat il-fatt il il il li aħna nistudjaw id-dokumenti kollha. Irridna wkoll nindirizzaw il-mistoqsijiet tal-Parlament wara dan kollu aħna sibna dawn ir-riżultati fl-aħħar aw fl-awwissu li għadda. Issu sejmar f'jannar kien involut ehm, f'proċedura illi eh, ħolqot post vakanti bħala segretarju ġenerali ġala darba il-vakanzi il-post vakanzi ġemahlu maħluq e, u għambat applikal dal-post anki jekk messu ma daħħax dawn il-proċeduri din in-nuqqas milli jibqa' lura milli joħu dal-post kienem hemm konflitt ta' interess ġala darba mbagħad u ħarġ għal din il-kariga huwa ma daħax fil-kumitat illi jaħtar. Ir-regoli jgħidu illi il-pożizzjoni trid tittieħed minn eh, direttur senior. Il-proċedura li twassal għal ħatra ta' segretarju ġenerali eh, saret fl-20 ta' frar kien hemm istruzzjonijiet sabiex is-Sur Selmar jinħatar f'dil karika, però il-proċedura eh, intemmet iktar tard dik il-ġurnata. Dan jindika illi il-proċedura ma kienieċ jedemek sabiex timla karika, però biss sabiex tiżgura illi Sur Selmar Eh, isir segretarju ġenerali il-Kummissjoni ma użax is-setat li bija eh, li hija mogħtija b'mod tajjeb. Kien hemm eh, il-ħabra ta' dan fil-komitat fil-Kummissjoni. fil fil kummissjoni il-segretarju ġenerali ta' qabel kien diġa qal li ser jitira ġifieri se jkun hemm proċedura normali. Ovvjament, Huwa importanti illi minkunu ċari u nammettu li kunem hemm nuqqasijiet fl-avvenimenti, speċjalment meta hemm sfidi għad-demokrazija u għad-dritt e, illi e, xandir iżom l-amministrazzjoni responsabli. Jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha toħloq proċedura speċifika għad segretarju ġenerali li huma separat minn ħatrit oħra irrid ikun hemm il-pubblikazzjoni ta' notifika ta' post vakanti u din titpoġġa fuq l-aġenda tal-Kummissjoni fil-waqt. Membri barra mill-Kummissjoni għandhom jiġu konsidrati għal il-ħatra wkoll. Jiena naqbel illi meta jkun hemm ħatrit fil-ġestjoni għolja, eh, din ma ssirx logħba bejn partiti politiċi. Tajjeb li jkun hemm round table interistituzzjonali fuq di kwistjoni u din sarret fil-25 ta' Settembru. Però d diskussjoni fuq livell interistituzzjonali ma diċ fil-Kummissjoni milli segwi r rakkomandazzjonijiet tiegħi dwar il-ħatra ta' segretarju ġenerali fil-futur jiena nistenna risposta formali għal mistoqsi tiegħi l-Kummissjoni sal l-4 ta' Settembru ta' Diċembru. Jiena nifhem illi s-Sur Selmar huwa kompetenti u huwa persuna illi għandu l-fiduċja tal-President Juncker hekk kif huwa qed immexxi l-kariga tiegħu Eh, fi diffiċli. Il-Kummissjoni tkellmet fuq bażi legali, iġġustifikat dan fuq bażi legali. Però d-dinja ma tiġudikax da kwistjonijiet fuq eh, bażijiet legali u il-mod kif eh, saret il-ħatra waslet għal perċessjoni ħażina ta' kif l-Unjoni Ewropea tagħmel deċiżjonijiet. Fid-dinja fejn standards demokratiċi qed jinqerdu iċ-ċittadini Ewropej madwar id-dinja jadbu li l-Unjoni Ewropea għandha tiddefendihom għalhekk importanti li nevitaw azzjonijiet illi jagħmlu dannu għall-Unjoni Ewropea. Grazzi għall-attenzjoni tagħkom. Thank you, Mrs. O'Reilly. Very, very good. Grazie ħafna li Sinjora O'Reilly għal-ħidma tajba tiegħek u sellilna għal-personal tiegħek li ħadem bisħiħ fuq dawn id-dokumenti biex jivvestigaw tad-dokumenti biss mm, għadda ħafna ħin. Issa Sinjura Susan Panther mill-Kummissjoni Ewropea tista' tagħtina l-opinjonijiet tiegħek dwar dan kollu. Grazzi ħafna, Sinjura Vikstrom. Bħalma qalu il-kellima ta' qabli il-Kummissjoni jingħatat l-opportunità li tirrispondi għal mistoqsijiet dwar il-ħatra ta' Segretarju Ġenerali fil- mm, risposta bil-miktub minn mistoqsijiet mill-Kumitat Kont anki bħala risposta mir rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li ġiet adottata f'April u bħala risposta għal mistoqsijiet bil-miktub tal-Ombudsman Ewropew f'Ġunju dwar id-dettalji tal-perspettiva tal-Kummissjoni naħseb li dawn ir-risposti huma fid-dominju pubbliku ġifiri tistgħu tirreferu għal dawn ir-risposti barra mill-risposti bil-miktub Il-Kummissjoni kienet preżenti b'żewġ plenarji f'Marzu u April irrispondiet għal ehm, mistoqsijiet mill-pubbliku kien hemm ukoll smih fil-Kumitat Kont f'Marzu. Il-Kummissjoni irrispondiet b'mod ċar, trasparenti u b'mod komprensiv għal mistoqsijiet kollha li ġew mistoqsija bħalma semmiet is-Sinjura Riley is-Sur Ottinger ehm, għamel fil-fat round table interistituzzjonali dwar eh, il dawn il-karigi jorja din sarix fil-25 ta' settembru kien hemm rappreżentanti mill-istituzzjoni ta' Ewropej fuq livell oli, anke fuq livell politiku. Iddiskutew kif jiġu implementati r regolamenti E, tal-personal meta jiġu maħtura personal oli u kif dil proċedura tista' tissaħħa u tista' tiġi sviluppata fl-interess ukoll tal-istituzzjoni e, ta' Ewropej kollha. Bħalma taf aktar minni trattat jgħidu illi il trattat jgħid illi irtu ikun hemm amministrazzjoni indipendenti, trasparenti u kull istituzzjoni jrid kolla awtonomija amministrativa fi kwistjonijiet relatati ma' l-organizzazzjoni tagħha. Meta niġu għal ġestjoni ta' personal, l-istituzzjonijiet kollha huma marbuta bir-regolamenti tal-personal kif issemma matul ir-round table il-preżentazzjonijiet li nataw mill-istituzzjoni differenti konfermaw li hemm ftehim bejn l-istituzzjonijiet il-regolament għall personal għabbażi wkoll tal-kazistika relevanti huma ma solidu u jippermettu l awtonomija lil kull istituzzjoni sabiex jaħdmu fl-interess tas servizz iridu jagħmlu l-aħjar użu tat talenti disponibbli. Ir-round table konfermat ukoll illi fil-waqt li proċeduri tal-istituzzjonijiet jistgħu jkunu differenti f'xi punti fl-aħħar mill-aħħar l-istituzzjonijiet kollha irridu l-istess jilħu l-istess għanijiet, iġifiri li jħadmu, jaħtru personal għabbażi tal-kwalifiki, esperjenza u kwalitajiet. Meta il-Kommissjoni tieħu deċiżjoni dwar personal oli dejjem tagħmel dan skont ir-regolamenti tal-personal hekk kif interpretati mill-każistika u skont ir-regoli tal-proċedura tagħha. Naqbel ma' Sinjura O'Reilly kellna ħidma tajba mal-ombudsman anki fil- l-eżaminazzjoni ta' dokumenti u tajna aċċess li l-ombudsman għal numru kbir ta' dokumenti bħalma qal il-Kummissarju Ottinger fl-istqarrija f'Settembru, il-Kummissjoni tilqa l-fatt li rapport r rakkomandazzjonijiet ma jisibx legalità fil-proċedura u laqas kif qalet is-Sinjura O'Reilly ma jmurx kontra il-għażla tal-kandidat. Aħna qegħdin fil-proċess illi nippreparaw risposta għal rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman u din ser tintbat qabel it-tmim tal-iskadenza illi inatatilna. Grazzi. I thank you very much, Ms. Grazzi ħafna, Signora Penter. Issa indur fuq il-koordinaturi tal-Komitat Kont għal pepe sur Sarvama. Grazzi ħafna, Signora President. Signora Ombudsman, Signora O'Reilly, grazzi u koll tal-li prezentajt il-rakomandazzjonijiet tijak il-lum. Il-Parlament Ewropew wasal għal konklużjonijiet simili u adotta rezoluzzjoni eh, fuq l-istess linji aktar kmini dis-sena kif is-semma tajjeb illi eh, inti qbilt dwar dawk il-punti eh, ta' riżoluzzjoni l-pożizzjoni li aħna ħadna grazzi ħafna dwar il-passi li jmiss fejn jidħol il-proċess. Tajjeb li jkun hemm iktar feedback u segwitu mill-Kummissjoni. Il-mistoqsija tiegħi lill-Kummissjoni i se nistennew b'mod konkret u meta is-Sur Selmayr innifsu m'għandux ikun involut fil-proċess ta' segwitu, però aħna nistennew li l-kolleġġ tal-kummissarji eh, jieħdu pożizzjoni b'saħħitha skont ir-riżoluzzjoni tagħna wkoll. Għandna aktar bżonn ta' linji gwida aktar b'saħħithom għal ħatra ta' uffiċjali għolja fl-Unjoni Ewropea, fl-istituzzjonijiet u fl-Aġenziji. Grazzi ħafna. Petri tal-li fil-qosor ukoll. koll, insejnajt illi għandna ħin ta' minuta u nofs għal kulħadd għax verament għandna ħin limitat. Issa, is-Sinjura Ayala Sender. Si, muchas gracias, signora Presidenta. Grazie ħafna, signora President, u nilqali signora O'Reilly. Jina meta Nintervjen imbagħad ħajkolli mhux imkien ieħor għax għandi xi ħaġa fil-Kumitat Trans, imma jiena ċertament ħana nagħti każ ir-risposta tiegħek l-ewwel nett xtaqt nirringrazzjak għall-isforz li għamilt b'dan ir-rapport u xtaqt nagħmilek żewġ mistoqsijiet. Waħda li għandha xtaqsam mal komparabilità li sta' jkun hemm bejn il-konklużjonijiet tar-riżoluzzjoni tagħna li ġew qabel is-soluzzjoni biex ngħidu hekk tar-rapport tiegħek u nixtieq nifhem sew x'inhu l-valur miżjud sabiex inkunu nistgħu naħdmu b'mod parallel b'valur miżjud. Għax hemm dawn id-differenzi bejn il-Parlament eh, Ewropew u l-konklużjonijiet tar-rapport tiegħek. Tieni net jiena ħassejt li kienet xi ħaġa xokkanti li qed nifukaw esklużivament fid-direzzjoni tal-Segretarju Ġenerali li Iva eh, hija xi ħaġa li qajmet ċertuha fil-istampa ta' Brussell u anke internazzjonali Ewropea. Iżda jiena xukjani ħafna wkoll għalix dinja eh, xaħġa li ġenerat parti mill-reazzjoni li n nomina ta' segretarju ġenerali li umbat skoprejna li ma kienx hemm regoli minn qabel. Lok dak li xukjani huwa li fl-istess ħin ġi nominat u ġi mhux nominat lista ġenerali li fl-istess ħin eh, għamlet ċertu ċaqli biex najdu tettoniku li wassal għal reazzjoni fuq il-nomina ta' segretarju ġenerali. Jina naħseb li anka f'dan il-kas skoprejna li il-nomini u it-naħija ta' nomini u s-sikronizzazzjoni jew le Eh, ma' l-komissari dinja xaħġa u koll li t tissiru jina naħseb li għawek kienem nuqqas ta' ċertu finezza meta ġejna biex namlu n-nomini, grazzi. Thank you, Ayala. Now. Grazzi, Ayala. Għalli jar ma nara l Ma nara l u koll eh, minn eh, minn gruppi oħra ma nafx eh, is-sur stasja ta' hawnhekk. Sur Tarant. Tija ta' hawnhekk. Sur Tarant, Erika marijdek Grazie, Signor Presidente. Kif għat eh, fil-Komitat tal-Kontroll Budgetarju meta diskutejna dan eh, nafu il-sur Joseph għal darba li jekk inti għandek il-kapacità li tikseb territorju, ta' kapara territorju għamil dan malajr. Mbagħad l-istoriċi jgħidu għara mm, jekk għamilt sew kif għamilt. Għanna kas fil-kas ta' Sur Selmajer ta' forza brutali li titħan kollox, mbagħad eh, qegħdin eh, hawnhekk wara nistaqsu il-għala ġara hekk eh, naħseb li jekk ġara dak li ġara ma nix għalfejn għodu nisorprendu rwieħna fejn ċittadini barra ma mux dejjem kontenti bina u jekk ta' permetti li nekonkludi jekk jena għada pitada nispicċa demak Kommissarju, eh, jena sajt li dan huwa possibbli eh, ngħid eh, li f'dak il-każ Selmajer ehm, jispiċċa ehm, bħal predeċessuri tiegħu kellim li jmiss fil-qasir, Sinjura President, nejt li nifraħ l-ombudsman u t-tim tagħha għal biex xogħol tajba li jagħmlu u nemmen li huwa tassew konformi dak li jagħmlu mal-opinjoni eh, tal-Parlament Ewropew eh, nixtieq eh, intenni żewġ mill-argumenti li sa resta is-sur Selmajer il-bieraħ lill kumitat kont qal li Iva, addirittura eh, eh, akkuża l-ombudsman li għatma stidnu, eh, li għatma stidnu li jindiskuti rasem braza. Mbaħt smajna l-komissarju Ettinger li għal li relevanti kif torganizza l-affarijiet l-iktar ħaġa importanti hija li huwa xi ħadd li għandu l-fiduċja tal-President tal-Kummissjoni. Ġifieri torganizza kif torganizza fl-aħħar mill-aħħar din hija xi ħaġa illi Fuq jħolli jorbot eh, il-president, il-fiduċa illi il-president għandu dik il-persuna. Nishtiq nejt eh, nresaq eh, dana, il-konsiderazzjoni tijak, tejder li għanx taħseb. U imbat fuq il-fat li din sistema għal-ħatra jissir wara bibin maluqa, forsi ta' min xaħat, pero. illi eh, ikun hemm iktar sem tal-pubbliku eh, f'din eh, il-proċedura. Issa, minnaħa tal-affarijiet legali, Signora Rosia, grazzi, Signora President, grazzi u koll l-Ombudsman għaxol taħħa fuq dan il-soġġett li għata sensittiv u li marka din is-sena u li fil-fermati ma solitament U da ma jisibniex eh, kaptu eh, jena kontenta bil-inkjesta u b'dak eh, li etressa senjura ombudsman, pero nemmen li dan il-post tal segretarju ġenerali jena nasab li zgur li il-proċedura tista tista tittejja pela li xerajna kemm il-proċedura kienet kienet opaka. Jekk aħna nitolbu neutralità fil-ħatriet ta' ruoli ta' tmexxija tal-Komissjoni, <clears throat> importanti din għal li għax fl-axar mill-axar meta nitkellmu dwar kussjoni qed nitkellmu dwar il-gwardjani ta' trattati. Ġifieri rridu nirriflettu bis-serjetà dwar kif jinħatru dawn in-nies, speċjalment fl-ola karigi tal-Kummissjoni għandna spoil system fejn eh, inti eh, għandek eh, dawn in-nies li nħatru għal raġunijiet kompletament politika, illa li xraħar mill axar jekk ma ngħidux l-affarijiet kif huma qed irdu il-kredibilità mm, li il-pubbliku hemm barra għandu fl-istituzzjonijiet. U jiena tassew ma nistax nifhem kif għandek in nies illi bħala mm, għaddejja pubbliċi lesti li jiġġustifikaw u f'nom il-lealta lejn ehm, l-istituzzjoni tagħhom jiġġustifikaw kollox. Nixtieq allura ngħid e, Kummissjoni, ftakar l fl-aħħar mill-aħħar inti gwardjana ta' trattati trid ġiexa bħala tali. Aħna barra minn hekk sibna erba' każijiet ta' ta' noqqasijiet ehm, kif ġiet organizzata l-proċedura. Imma nixtieq ngħid ukoll li l-amministrazzjoni tajba hija fl-aħħar mill-aħħar Ejja eh, waħda mill-prinċipji ewlenin u nixtieq inkun naf naqra eżattament l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja xtejt eh, kieku eh, jekk tiġi mitluba li tikkumenta fuq dan is-senjura Hawtala, iva, nasab li aħna bħala istituzzjoni għandna narwol li nkunu rip uh, iċ-ċittadini tagħna u dak dak li huwa importanti huwa li jkunna prassi trasparenti partikolarment f'dawn il-karigi għolja. Nħas li hija problematika li f'regolament tal-personal kif għal sur Sobada minnaħa tal-Kumitat Ġuri għanna l-artiklu 29 li għati lokal eċezzjonijiet wiesa kbar biex jiġu evitati proċeduri ta' kompetizzjoni. Fil-fatt, kollegi tiegħi jazbu li segretarju ġenerali anke fil-parlament u anke forsi segretar anzi diretturi ġenerali jistaw jiġu maħtura u mażula permezz ta' proċedura politika trasparenti imma Zgur li l-ewel qabel kollox li tħonna proċedura imparzjali fejn regoli japplikaw għal kull tip ta' proċedura u supposta tafu li l-buro tal-parlament prezentament eh, qed jiddiskuti eh, disa nomini eh, u jena kolli ngħid li jena mandi lebda fiduċja fl-imparzjalità ta' din il-proċedura. Nalaq billi ngħid li mandux ikun hemm negozjati m'għandniex noqogħdu ma manniex naraw eh, din is-sitwazzjoni terapeti ruħ, rridu naraw eh, kif nistgħu nevitaw xi ħaġa bħal eh, dik li ġrata, dik hija mistoqsija għal miljun tgħid il-President. Qed nara li l-pitija il-Peter jar jixtieq jitkellem għan-nom tal pip bħala rappreżentant tal-Kumitat Peti. Grazzi għal dan ir-rapport. jekk eh, l-affarijiet eh, sejrin tajjeb eh, ma nafx jekk irridu xintejbu l-affarijiet iva smajna raġunamenti oġġettivi fuq proċeduri mis-sossija tiegħi hija. Indirizza tal-kollegi u nsaqsijom, kif ħan iżguraw irwieħna li dan ma jerġax jirġi. Illa li għax hawnhekk eh, il-koll sa ċertu punt eh, responsabbli għal dak li ġara. Illa li għax fl-aħħar mill-aħħar eh, dan joħroġ fil-pubblika u ċittadini barra ma jqogħdux jiddistingwu bejn kummissjoni u parlament jitfaw l istituzzjoniet kollha f'keffa waħda. U allura il-koll qegħdin niġu kritikati, però forsi hemm xaq dawl, xaq tama. kejja nuqqas ta' kuntentizza minn ħata ċittadini, dan kollu jista' jatin ikun lok għal ħolqien ta' standards aħjar, ikonna proċeduri ta' għażla, ta' selezzjoni aħjar, nemmen li dak li għanna namlu aħjar fil-ġejjien biex nisguraw li dan ma jerbitix ruħu. Beatrice? Grazie Presidenta, jenu kol nishtat, nringrazzja jenu kol Signora O'Reilly għal kollaborazzjoni eccellenti u kontinua mal-Parlament Ewropew, specialment mal-Komitat tana il-kontribuzzjoni tagħha f'qasam ta' aktar trasparenza l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-proċess ta' Brexit. Il-każ ta' Martin Selmayris huwa rappreżentanti ħafna li xi rappreżenta kif eh, bħala Komunità Ewropea rridu naħdmu biex ma nitbedu mill-ċittadini tagħna u ma nħalluhomx fidejn l-Ewroxettiċi u l-Populisti għalhekk huwa importanti ix-xogħol tad difensura tal-poplu u li jkun hemm proċess ġdid għall għażla ta' segretarju ġenerali. Jekk il-ċittadini ma jħdunix bis-serjetà, mela qed nagħmluha aktar faċli għal dawk li jixtiequ l-kisru l-Unjoni Ewropea minn ġewwa u tifittxu dawn ix-xuq. Xquq. Kif ħanna nmorru tajjeb fl-2019 jekk nuru li l-Unjoni Ewropea edha bbażata fl-imperju ta' dan it-tip ta' imperu? Mardux? Eh, nirriskjaw l-standards u li jindi għanna fl-Unjoni Ewropea ma nix nimminaw il-fiduċa pubblika u jina naqbel. Dan huwa moment ta' xettiċiżmu fuq l-Ewropa u kritika lejn l-Ewropa lek aħjar jekk l-Kummissjoni ta' metti li għamlet żbal solvi dan kemm jista' jkun malajr u taġixxi, taġixxi b'mod ċar biex tażel id-diretturi ġenerali tagħha hemm bżonn ta' proċess trasparenti u ma tħallix alternattivi u m'għandniex inneħħu dawn il-garanziji minimi għaliex dan huwa l-unika mod kif jista' jkrunna l-kredibilità. Jiena għandi mistoqsija waħda fl-opinjoni tiegħek, Sinjura O'Reilly, x'taħseb li huwa l-aħjar mod kif nistgħu insolvu din il-kwistjoni mingħajr ma nagħtu aktar eh, għodot lill-Euroxettiċi. Grazzi. Very interesting question for you, Tom. Mistoqsija oħra ta' sew interessanti. Um għannom tal-ħodor, ma ah, grazzi ħafna. Ma grazzi għal-ħidma ċellenti tijak, għambudżmen. Eh. Safejna fjien, eh, memx eh, limitazzjoni għawnek. Kiku kienet kussjoni ta' assistent personali kienet kun ħagħoħra, ma' unek kienet kan budar Rwal ta' segretarju ġenerali tal komissjoni ma nafx jiena Isek Jena jena għatma rajt eh, xaġa simili ehm, fil-parlament dani jisave, imma f'dan il-kas jisu ħadni eh, bħala xaħġa ovja, bħala evidenza li inti għandek eh, xaħat f'karga daqsek u li fil-ġerarkija tal-kommissjoni li Toħda vja li nħatred proċedura bħal din, naħseb illi eh, kif kif għatt eh, il-kassa Selmajer huwa ferm ktar gravi minn dak ta' sempliċi assistent, eh, pero dak li rridu naraw huwa li fl axar mill-aħħar dawn in-nies huma mm, uffiċjali pubbliċi a servizz tal-Unjoni, ta' ċittadini, rridu nifmu u naraw li ma jkunniex konflitt ta' interess. Dak huwa l-iktar punt importanti. Aħna na per eżempju fid-Danimarka għanna każ eh, ta' skandlu ta' bank fejn eh, kellek awtoritajiet li kienu tassew eh, involuti u għall-ajbirek da' għada stempħu għalu ma nafmux eżattament kif na' kollu seta' kien possibbli. Issa, għannom tal-għu Għanna primer. Grazie, senjora President, l għal net li nishtiq nir-ingrazzja disponibilità u trasparenza li għanda difensur tal-poplu l-Ombudsman u it-tim kollu taħħa biex tatina spiegazzjonijiet fuq l-investigazzjonijiet li saru dejjem qudiem dan il-Parlament. Tini net jiena naħseb li dan il-kas jurina li l-Unjoni Ewropea qed tiffaċċa noqasijiet ta' kredibilità gravi u ma rridux mill-appoċ li għanna naħa ta' ċittadinanza. Hemm ħafna kawżi għal dan, imma il-każ ta' nomina ta' Segretarju Ġenerali ta' Juncker jekk naqduhom bat mal-polemika u eh, il-kas ehm, ta' Barroso wkoll u nqas ta' teħid ta' deċiżjonijiet li għandu l-Kunsill eh, qed naraw li kriżi teħrax u l-leġittimità kull darba qiegħda tonqos. Jina ma nafx fejn tinsab is-soluzzjoni naħseb hemm bżonn ninżidu trasparenza wkoll fin-nomini u fil-kodiċi ta' kondotta tal-Kummissjoni Ewropea wkoll. U rridu nżidu wkoll il-kontrolli fin-nomini u ninformaw lil dan il-Parlament. Dan ikun ġest demokratiku u ta' trasparenza. Nixtieq intenni, nikonkludu bil-intenni għal darboħra, grazzi tal-ħidma tiegħek u inkomplu naħdmu u nigarantixxu r rizorsi lill-offiċċju tiegħek għalli tkun tista' taħdem dan il-mod. Grazzi. Thank you, Angela. Mrs. Evi. Grazie, signora Evi. Grazzi, Senjora President, nixtieq nirringrazzja lill ombudsman O'Reilly għal-bicċa xogħol eccellenti ehm, għal din ehm, għal-ħidma tagħha fuq dan il-każ jiena nixtieq naqsam it-ħassib tal-kollegi tiegħi qegħdin nħabtu wiċċna ma' ħafna problemi ta' din eh, l-Ewropa li għandna u l-każijiet li eh, semmiet l-ombudsman imma kif ukoll valina mill kasa eh, ta' Mario Draghi li għadu parti mill-grupp ta' 30 fil-waqt li huwa e, jgħat fras il-Bank Ċentrali Ewropej, e, il-kas e, liħor ta' kas Barroso, dawn huma kollha każijiet ta' konflitt ta' interess, ħol ien artifiċjali tal-urġenza li jitolbu li kunem hemm proċedura aċċelerata li waslu ġustifikaw il-ħatra ta' Selmajer, dawn huma kollha każijiet ta' manipolazzjoni l-applikazzjoni tal-standards illi suppost din hemmhekk għal l-oħrajn. Naħseb illi dan fl-aħħar mill-aħħar u eh, dannu kbir eh, illi fuq rridu nirriflettu l-koll, rridu naraw illi n-intervjenu eh, b'mod iktar sod, b'vuċi iktar sod, dawa ma nafx jena kommissjoni, jispeċini nejt, dawk il-klim l smajt, ma tassew Eluzivi, eh, Nisser nabel hawnhekk ma' Sinjura Rozier kif eh, x'taħseb eh, l-ombudsman biex naraw naqra li ikonna l-implementazzjoni ta' standards u l-integrità etika u morali għal min jieħu kariga bħal din waħda mill-ola f'istituzzjoni importanti bħal il-Kummissjoni. Grazzi ħafna sem ta' kull wieħed waħda minnkom f'dan id-dibattitu. Naraw ukoll ċertu membri li mhumiex fil-issa tiegħi, però li jekk iħossu li jew iridu jieħdu l-kelma tistgħu tagħmlu dan minuta, però jekk jogħġobkom terepetux dak li dirlant qal provu provatu spunt ġdid, Sor Pirinski jibda biex. Grazzi Senjora Presidente, mistoqsijati għaj li Senjora O'Reilly, għet li għamilt rekomendazzjoni wahda l-ħtieġa għal proċedura speċjali għas segretarju ġenerali. Taħsibx li hemm rekomendazzjoni, loka rekomendazzjoni oħra li Kummissjoni Ewropea illi eh, jagħtu każ eh, il- l-opinjoni publika Nasab li eh, jista' jkun li eh, forsi vera, eh, iva, din jagħmlu affarijiet le b'mod legali, ma li huwa żball ta' komunikazzjoni ma setawx forsi jagħmlu aħjar jekk jispjegaw rwieħhom aħjar forsi fl-axar mill-axar il-problema kienet li jagħmlu affarijiet mod insensittiv. Tassew imħab mħawwa tiena l-Kummissjoni għad attenni sa dan il-moment stess li kollox eh, perfett. Ma ġara xejn ħażin, issa xejn mhux xejn, isu sala franka. Ejja, l-ewwel eh, l-ewwel darba li qed hawnhekk. Grazzi ħafna, Signora President, jina naħseb li f'dan il-kas li qed nindirizzaw hemm bżonn li nagħmlu distinzjoni bejn tliet affarijiet. Minnaħa il-pjan il-livell tal-responsabilità politika li nsibuha fir-riżoluzzjoni li ġiet approvata mill-Parlament Ewropew u huwa ċar li kumitat il-Kummissjoni tirrispondi politikament quddiem l-istituzzjoni tagħna. Naħa l-oħra ir-rapport tal-Ombudsman li għamlet rakkomandazzjoni u li l-Kummissjoni trid tistabilixxi proċedura eh, speċifika Eh, għal-ħatra ta' segretarju ġenerali, din hija konklużjoni l-qawa, u t-tielet aspett huwa il-pja il-livell ta' responsabilta. Parlament Ewropew wara il-rapport ta' servizzi legali għal moċċar li bl-indipendenza li din nomina eh, setat tkun aħjar imma ma kienx hemm xi dubji legali fuqha. Jiena naħseb li il-lazla hija ċara, jiena naħseb li hemm bżonn li nimxu l qudiem mod aktar attenta fil-ħatra tal-karigi tal livelli oħla u tad-diretturi ġenerali, imma l-istituzzjonijiet kollha u jiena dejjem ngħid qabel ma nintefgħu fix-xogħol li eh, inħars nakkużaw xi ħadd irridu nħarsu madwarna tliet darbiet. E eh, raw dak li ġara eh, fil-kutanza tas-sena li għaddiet u anke ta' qabel kien hemm ċertu irregolaritajiet pożizzjonijiet ta' nomini anka fiħdan darna stess u l-istatut jgħid preċiżament mhux biss il-possibilità ta' kompetizzjoni ta' eżami kif ukoll eċezzjonijiet oħra bħalma kien hemm fil-każ tal-Kummissjoni u nixtieq infakkar li it-tliet segretarji ġenerali li kien hemm qabel tal-Kummissjoni ġew maħtura għabbażi tal-istess proċediment. Jiena kuntent li ma kienx hemm dubji dwar il-merti eh, u l-kapaċitajiet tal-kandidat imma rridu nieħdu l-lezzjonijiet sabiex l-affarijiet il-qudiem għom mot aħjar. Grazzi. Thank you very much. Well, my simple comment is if we yes. Iva l-komment tija jowa bħal dak li għallu mux diġa għedina f'ħafna problemi. Eh, issa biex eh, t-kompleta, xa, eh, qed komplu ma nafx jiena kif naqbad insejjaħ hello, ma <laughs> dawna l-affarijiet kollha li waslu biex ma tantx jarawna f'dawl tajb iċ-ċatadini hemm barra. Grazzi. Nixtieq nejt li jena ma kont eh, Fos dawk li uh, Nemmen li eh, f'dan il-każ ma kienx hemm pubblikazzjoni eh, ta' Segretar ġenerali u f'ħafna mill-każijiet f'arwali ta' direttur ġenerali ġeneralment ikun hemm eh, sempliċement spostamenti interni. Nixtieq ngħid li Il-Kommissjoni eh, nisimaw eh, nisimaw ta' idinna Iva, eh, din hija proċedura normali, ma le, mhix proċedura normali, hija proċedura eċċezzjonali, rridu naraw li nagħmlu xi ħaġa, mhux kan noqgħod ngħid li rridu mmorru lura, però nemmen li minnaħa tal-Kommissjoni rridu naraw li kunem toġiba serja, entom qed tgħidulna li isma toġibiet diġà qegħdin hemmhekk, imma jiena ma nafx ma b'xi fejn l toġiba, ma nafx fejn qegħdin dawn it-toġibiet qed tgħidu illi nataw zgur dak li huwa żgur huwa illi ehm, raffariet iridu jinbidlu, doċ pretendu li huma l-oħrajn illi qed joħolmu li qegħdin fl-iżbar li grazzi ma nax Pavel jaħtix stage eh, Nżid xi ħaġa iva l-ewwel qabel kollox nixtieq eh, nirringrazzja lis senjura Rajli għad-diskors tagħha li huwa wieħed ċar nemmen li eh, regolament tal-personali jistipulaw regoli għal ħatra ta' uffiċjali dak li m'hemmx u għafas koerenti jebrini gwida armonizzati għal kull istituzzjoni li provdu implementazzjoni kif suppost f'dak eh, li huwa partikolarment eh, il dak li huma partikolarment eh, l-ola karigi. Noħodkom għal April tal-2018 bħala parlament nemmen li għandu jkollna il għandu jkollna sejtana biex naraw li dan il-qafas nitkellem dwar u qafas armonizzata għal ħatra ta' nis għandhom il-karigi Sir, tajfa, nemmen li eh, dan regolament tal-personali għanna naħduħ xaħġa naħdar bis-serjetà nasib li rridu nużaw ukoll ċertu sens komune. E iva, tajb li jkollok regolament tal-personali imma sens komuni kolli ngħid nieqas hawnhekk. Ejja nittamaw e li sens komun jirbaħa anki minn aħtar kummissjoni meta ikonna każ bħal dan. Ejva, jekk alla jrid u <laughs> għet jittama li jekk eh, verament il-Komissjoni tiħu bis dan il-kas eh, ma jirrepetix ruħu. Grazie ħafna, Grazie meġdijt l-Ombudsman. Iva, ovvjament, ovvjament, eh, skużani, ntik il-kelma mm, Dik il-kelma ombudsman eh, biex tiġeb, eh, iva grazzi ħafna l-mistoqsijiet, grazzi l-Kommissjoni għal-kooperazzjoni tagħhom eh, tul l-ispezzjoni sew dettaljata tul ix-xhur tas-sajf. Jena ma milċ ġedizzju fuq il legalità tal-ħaġa, naħseb li fl-aħħar mill-aħħar hija l-Qorti Ewropea tal Ġustizzja tagħmel dan, però nemmen li fl-aħħar mill-aħħar iva. Streċena naqra għal-limiti il-legalità tal-proċedura. Jekk għad l-investigazzjoni tagħna u rekomendazzjonijiet li għamilna fl-axar mill-axar il-varur miżjud u l-ispezzjoni tal records minnaħa tagħna u li permettina kronoloġija dettaljata rrit li konna investigazzjoni bbażata fuq il-fatti ħalli n-nies ikunu jistgħu jisiltu mal-konklużjonijiet tagħhom. Smajt il-kommenti ta' Sur Selmajer erbira, naħseb li kienu bitweġiba għal-mistoqsija tiegħek u l-komment illi jena ma tajtux opportunità li eh, imma kellux l-opportunità li kollu dialogu miegħi eh, Iba, nafu nafu minu eh, Sorter Mayer u nafu xini għal-kariga, ġifieri kiku forse ma kien ikonna kas li għamil daqshekk xos kiku kien xi ħadd kariga oħra naf illi ċevejna ħafna mistaqsijiet, aħna u koll batna ħafna. Sur Selmajer minna ħatija um, um, u prova uh, u wieġeb u jekka u wieġeb u koll anke mistaqsijiet tagħna u jekk uh, rrit uh, jieġeb mistaqsijiet oħra na miftuħa għal dan. Nejt huwa illi inti ma tistax ikollok algoritmu li jiddeċiedi xaħat f'karga daqshekk kolier tkun hemm eh, ċertu qbil nemmen fuq eh, il-persuna ma jekk inti titkellem dwar kap ta' kabinet jew kella ta' segretarju ġenerali eh, jiena provajt nifli naqra kif fil- jiddistingu per eżempju rwol bejn kap ta' kabinet u rwol ta' segretari ġenerali u toġibiet li ksibt sejbiet li għamilt eh, kienu sodisfaċenti, pero il-problema kienet illi kien hemm l-evaluazzjoni tal-missjonijiet eh, biex jaraw li fl-axar mill-axar s-sur eh, Selma jara jieġi jieġi ehm, maħtura għal segretar ġenerali fil waqt li l-posta deputa segretar ġenerali kif vakanti għal bosta xura. Imbagħad eh, fuq eh, rekomendazzjonijiet, iva jiena ment rekomendazzjoni fuq il- kariga segretar ġenerali, naf minn saqsijiet oħra li tres u eh, dar kif eh, nistaw naraw li l-applikabilità ta' la proċedura tkun iktar tkun waħd iktar ġen mifruxa mm, komuni u Jena niftakar fi żmien li eh, għamil ser zbal eh, kont prezenti fl-laqqa tal-Kumitat tal-Personal tal-Parlament eh, fej u għat li għala valja dan huwa każ partikolari nittama li dan ikun każ li servi ta' dawla biex konna diskussjoni iktar ġenerali, minix xan għot nkun preskrittiva, dan mux ir-rol tijaj, pero nittama illi l-investigazzjoni tijaj, net biex niskun informati dwar dak li ġara. Mbagħad naħseb li Sor Berinski saqsa mistoqsija dwar jekk ir-rakkomandazzjoni fuq il-Kummissjoni dirx tieħu eh, l-opinjoni pubblika konsiderazzjoni naħseb li fl-investigazzjoni li għamilta kienet ċarta eh, ampliċita eh, u jena dan kien f'moħħi fil-mistoqsijiet li saqsejt fil-bidu l kummissjoni U wara reazzjoni li kien hemm eh, u l-izverazzjonijiet li kien hemm eh, wara l-ħatra ta' Sur Selmajer, jiena xtaqt nagħti żmien li kummissjoni biex t-rifletti eh, U allura om sensiela ta' mistoqsijiet miftuħa biex nagħtihom lok li jgħidu iva isma' wara riflessjoni ehm, Naħseb li ċertu affarijiet se taw saru aħjar, però jiddispeċini ngħid ma ħaddiwiex din eh, l-opportunità u rajna f'stħarriċ eh, li eh, Iva, il-Kommissjoni mm, marret, marret tajjeb fil- fil-kredibilità fil suċċess li għanda u użad dak biex jgħid li l-kasser mar ma tantx kellu effett fl-aħħar mill-aħħar jiena mhix responsabilità tiegħi imma nixtieq ngħid li bħala ombudsman rwal tiegħi huwa li kull meta jkun hemm eh, każijiet bħal dawn eh, namlu naqra auto evalwazzjoni u għandi rispet kbir eh, għal dawn eh, in-nies li f'kariga għolja dawn responsabilità kbira, pero ma kol responsabilità eh, irrid jifmu li hemm dmir u iktar mġiba eżemplari illi mistennija jgħatu. Kien hemm ħafna mistoqsijiet, pero intenni ma nxiex ikun preskrittiva r-wol fl-axar mill-axar ta'kom u għalli n-diskutu dan u jekk għandkom mistoqsijiet oħra nistgħu nġibhom bil-qalb kollha. Grazzi ħafna għal din disponibilità tiegħek u tal-fatt li samte rekomendazzjonijiet kien dialogu tista' interessanti minn rappresentanti ma' komitet differenti u istituzzjoni differenti li xena ringrazzja lil Pavel u lil Ingeborg nixtieq nisospendi eh, l-laqa tal komitata għal żewġ minuti biss. Eh, grazie ħafna.